Eh, qabel il-konferenza tal-ministerjali ta' wto Signora Malmström. Grazzi, President. Il-lejla tajba, signori. Issa baqat leġi leġimat biss sal axar minni konferenza ministerjali f'Nairobi u ħatkun l-20 anniversarju u din il-konferenza ħassir fl-Afrika Dinja konferenza illi qed isir f'mument kritiku għad-WTO. Forse nista' nistenna sakemm eh, tidbidel il-presidenza. Wara il-suċċess tal-aħħar konferenza f'Bali u l-adozzjoni tal-ftejim tal-facilitazzjoni tal-kommerċ kien hemm speranzi li nimxu lejn ftejim fuq il-DDA. U l-Unjoni Ewropea ħadmet ħafna biex dana jinkiseb. Sfortunatament ħafna pajjiżi ma irnexxilhomx jew ma kienux ma kellhomx rida li ħarsu lejn il-kompromess biex ineħħu sussidi li għatu l-bdewa tagħhom f'Nairobi, irridu neħħu l-makinarju tal-WTO e mill-limitazzjonijiet il ilhom hemm. Irridu nimxu l-qudiem il-konferenza ministerjali trid tieħu eh, deċiżjonijiet fuq partijiet tad-DDA u rjaw x'namlu wara. Bħalissa qed naħdmu f'Ġinevra eh, intensivament biex noħol u konverġenza fuq tliet riżultati illi nistgħu niksbu u fejn eh, naraw li dawn huma kollha kredenzjali tal-iżvilupp. L-ewwel waħda hija illi nimmiraw biex il-ftehim jiddixxiplina l-użu ta' kull forum ta' Eh, esportazzjoni agrikola illi eh, iwaslu lejn soluzzjoni bilaterali. Flimkien mal-gvern ta' Brazil u oħrajn, l-Unjoni Ewropea għamlet proposta għal soluzzjoni eh, fuq il-sussidi għall-esportazzjoni u anki krediti għall-esportazzjoni. U dina hija bażi tajba għal diskussjoni u għal kompromess u turi anki l-effetti pozitivi ta' riformi principali tal-bidja li aħna adottajna fl-Unjoni Ewropea li minnajrom ma kienx ikun possibbli niksbu eh, situazzjoni fejn aħna niprezentaw proposta konġunta agrikola mal-Brazil. U għet naħdmu eh, fuq dan f'Ġenevra biex niksbu eh, Eh, eh, appoċ. U għanna zguri li nistaw anki naslu għal riżultati għal eh, membri liktar foqra tal-WTO biex naslu għal oton duty free, quota free u tillet punt u illi ikonna riżultat biex insaħħu notifika u l-trasparenza fil-WTO. Li niksbu konsens fuq dawn il-kwistjonijiet jista' jwasal għal ftehim biex fuq it-triq biex nimxu l-qudiem wara il-konferenza ministerjali. Dawn huma l-isfidi l-interessi tagħna huma ċari ħafna. Il-WTO għandu bżonn kompli il-ħidma fuq kwistjonijiet mhux uh, eh, risoluti eh, u dan jista' jsir bis-soluzzjonijiet multilaterali. Uh, kwestjonijiet per eżempju ta' regolamentazzjoni u dawn irridu eh, napraċċawhom b'idea ġodda għax l-idea antiki ma waslux għal riżultati u il-pajjiżi kbar emerġenti jridu jihdu responsabilitajiet. Fl-istess mod irridu nimmiraw biex il-konferenza tibda l-proċess biex tinfetaħ Ah, l-organizzazzjoni għal kwistjonijiet ġodda u l-possibilità għal membri ta' WTO biex jinnegozjaw anki kwistjonijiet ah, fi gruppi iżar. Eh, dan huwa importanti jekk il-WTO irid jibqa eh, rilevanti u importanti. President, allura, membri onorevoli, il-konferenza ministeriali kun avveniment importanti ħafna se jkollha impatt kbir fuq il-sistema Eh, multilaterali ta' kummerċ. Aħna jina napprezza l-kooperazzjoni li kellna mal-Parlamentu, jina ħares l-qoddim eh, biex nirċevi delegazzjoni ta'kom fil-konferenza eh, fl-Afrika. Grazie, President. Grazie, Signora Commissario, Essa naddu għal eh, interventi fissem il-gruppijiet politiċi, fissem il-PPE, nati il-mikrofonu l-onorevoli Zalba Bidegajn. Grazzi ħafna, sinjuri, l ewwel net permettu li nifraħ lil co rapporter eh, għal din ir-riżoluzzjoni sur lang għal kooperazzjoni tajba ħafna li kellna fl imkiena komissarju tim tagħha li bħalma edna eh, dan il-ħidma li rendit il-frott għandu bħala riżultat din ir-riżoluzzjoni. Mill-Unjoni Ewropea mill-Partit Popolari Ewropew aħna dejjem eh, għamilna dejjem ridna l-multilateralizmu u ovvjament il-qafas tajjeb huwa e, il wto approċ li bħalma juru ftejmiet bħal ftejim ta' faċilitazzjoni tal-kummerċ ifittxu b'mod partikolari it-tieba ta' situazzjoni ekonomika tal-pajjiżi kollha li huma membri sabiex ma jkollna lebda dubju. Iżjed ma niftħu Mm, kummerċjalment iżjed ikonna żvilupp ekonomiku hemm ħafna eżempji li juru dan. Għalek, naħseb li huwa tajjeb li nenfasizza li konferenza ministerjali li ħatiġi li ħassir f'Nairobi bħalma qalet il-Kummissarju dan ħajkun punt ta' inflessjoni li aħna il-koll rridu u li ħan ikkontribwixxu ġifiri eh, li, li jsir hemmhekk huwa għattajjeb għax irridu it tkabbir ekonomiku aħna rridu noħol u l-impjiegi illum aktar minn qatt qabel. U ma rridux ninsew ukoll li l-multilateralizmu irid mhux biss imur id fit ma imma irid jkun ikkumplementat minn il-ftejmiet bilaterali, ftejmiet reġjonali kif ukoll ftejmiet plurilaterali, multilaterali. Ehm, li permessa dan il-kummerċ jibġi liberalizzat madwar id-dinja ftejim bħat tisa bħat TTIP jew kella il-ftejim mal-Mercosur dan it-tip ta' ftejimiet huma illum aktar minn qatt qabel vitali għall-aġenda kummerċali komunitarja li jistgħu jikkumplementaw u jistgħu jippromovu wkoll ix-xogħol tal-WTO f'dawk iż-żoni, f'dawk l-oqsma fejn il-multilateralizmu mhux ħajilħaq. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna. Issa ħanaddi l-kelma l-kellim fissem is-Soċjalisti Demokratiċi is-Sur Lange. President, Kummissarju, l-ewwel net. nishti nixtieq nirringrazzja l-co-rapporter Sur Talba. U ma nafx jekk ehm, u xħaj spiċċa jisfaxa kollox fil-laqa ta' Nairobi, għax hemm min ma jixtiqux l sir u jiena ma nistax nifhem kif il- l-agenda fuq l-izvilup ta' Doha u WTO ħajkomplu jiġu żviluppati u jitfassal program ta' ħidma li lin minn Nairobi jekk aħna ma nistabilixux rabta pozittiva f'dawn in-negozjati mar-round ta' żviluppi ta' Doha. Emmenet qed jgħid li Doha mietet, u li għanna nħarsu biss lej elementi ġodda ġifiri kummerċ elettroniku u investiment. U l-kwistjoni tal-spekular fuq il-moniti differenti. Jiena naħseb kollegi li dan ħaj jispiċċa joħloq dejjem aktar distakki bejnietna Għalhekk hemm bżonn inkomplu bl-approċċ multilaterali u dan ir-round ta' żvilupp għandu jingħata evalwazzjoni pożittiva fil-pakkett li jmiss. Iva, hemm bżonn nissikkaw l-affarijiet, hemm għandna bżonn ċertu flessibilità u għandna bżonn nadottaw numru adegwat ta' possibiltajiet bejn approċċi multilaterali u bilaterali. Iżda l-iżvilupp irrit jingħata ċertu priorità u jiena naħseb li fid-dawl tal-isfidi ta' migrazzjoni li qed niffaċċaw illum dan hux ħaġa ċara u hija ħaġa ċara wkoll li l-pajjiżi qed niżviluppaw mhumiex kollha indaqs. Il-pajjiżi li nsabu fix-xifer għandhom aktar responsabiltajiet li għandhom jerfa' u kulħadd irid jerfa' responsabilità tiegħu. Grazzi ħafna fisem li si għara żewġ minuti l-Onorevoli McLaughlin. Kollegi jina nemmen li l kummerċi naqqas il-faqar jagħti seta lin-nisa u jagħti opportunitajiet li zaza. Aħna ngħixu f'dinja globalizzata u ċ-ċittadini tagħna l-konsumaturi tagħna jixtiequ li l-ostakli għal kummerċi jitneħħew. Għalhekk huwa diffiċli li jiena naħbi diżappunti għaj għan-nuqqas ta' progress li aħna l-darbohra għamilna ah, fuq livell ta' WTO qabel din l axar laqa ministerjali xahar dieħel jider li din il-laqgħa se tkun ehm, ħaġa naqra fjakka fejn il partijt il-partijiet differenti għasir nexxinhom jagħmlu sqarrija konġunta wara diskussjoni f'Nairobi. Huwa ċar li l-iżvilupp ta' l-aġenda ta' żvilupp ta' Doha falliet imma xorta waħda b'xi mod jew ridun ridu nimmixxu qudiem l-aġenda multilaterali u l-kwistjoni importanti nsibu fiha eh, l-agrikoltura, pereżempju fan semmit il-Kummissjoni d-dinja l-ikbar problema li tiġi solvuta meta niġu għal ftejmiet internazzjonali ta' kummerċ. Iżda huwa importanti li nirrikonoxxu l-ambizzjonijiet l-oħra li provat tilħaq id-Doha per eżempju sfidi sabiex tamla aktar faċli li pajizi eh, li qegħdin jiżviluppaw kollhom aċċess aktar faċli għal suq internazzjonali biex ikollna biżejjed opportunitajiet għall iżvilupp ekonomiku. Minflok irridu nagħmlu progress f'ċertu oqsma li naqblu magħhom. Iżda jidher li din hija xi ħaġa li tassal fil-qafas ta' fejm differenti. Għalhekk aħna għandna bżonn aġenda ġdida, mibli ħajja ġdida li ma nassaċċawix mal-fallimenti tal-passat u li tista' tibni minn isfel għal fuq sabiex inkunu nistgħu nħarsu lejl WTO bħala organizzazzjoni li taħdem propju fl-interess tal-membri tagħha. Sa dak iż-żmien il-partijiet ikollhom jaħdmu fuq livell bilaterali u multilaterali li ħajkunu essenzjali biex inżommu eh, impjiegi u tkabbir f'din id-dinja globalizzata. Għalhekk l-Unjoni Ewropea rrid ikoll tuża l-influenza tagħha biex inkunu nistgħu nmexxu din l-aġenda il qoddim biex ikollna suċċess reali għal kulħadd. Grazzi. Eħete mia black karta. Kirja Makla. Hemm għandek blue card, taċċetta? Min għandi is-Sur Kavel. Taċċetta l-blue card? Għandek blue card oħra fil-fatt, Dan huwa eżempju ta' kemm għandha ftit influenza r-Renju Unit fejn in-negozjati eh, tal-kummerċ eh, isiru mill-kummissarju l-qeda hekk. Kiku nirtiraw mill-Unjoni Ewropea kemm ikonna influenza ikbar fid-dinja kummerċali? Għandek 30 sekonda biex twieċeb din il-mistoqsija oriġinali. Nixtieq li l-poplu Ingliż jiddeċidu jekk jemnux li għandhom ikunu membru tal-Unjoni Ewropea jew lew tal-waqt ħajamlu hekk. U fil-fatt jekk eh, ikonna dawn is-setat ikun nistgħu nieħdu deċiżjonijiet aħna, imma l-importanti huwa li naħdmu eh, jekk aħna rridu verament li jkollna kundizzjoni tajbin għal kulħadd din hija xi ħaġa trid issir fuq il-livell ta' wto Grazzi. Issa fisem il-grupp tal-Alde Għal żewġ minuti l-Onorevoli Takola. Sur President, Kummissarju, Iva dan huwa minnu li l-10 konferenza ministerjali l ħadsir f'Deċembru hija waħda importanti ħafna lina u ħaturi kif l-aġenda tal-iżvilupp tad-Doha se tkompli miexja il-qoddim jekk tidħol fis-seħħ. Aħna lesti li nkomplu bin-negozjati fil-ġejjeni fuq id-DDA. Iżda jiena ċert li għanna bżon bażi ġdida, ma nistawx nużaw dik l-antika għaliex ma waslet għall-ebda riżultat. Aħna ħajkonna bżon eh, aktar azzjoni fuq dan. Ma kienx it-tort tal-Unjoni Ewropea, aħna appoġġajna b'mod attiv ir-round ta' żvilupp tad-Doha. Iżda, hemm bżonn li nkunu nistgħu eh, indaħlu l-oħrajn. Minn perspettiva ta' kummerċ internazzjonali din hija xi ħaġa tajba ħafna għaliex għandna bżonn eh, regoli globali għal kummerċ għaliex dawn ir-regoli globali jagħtuna sigurtà f'din iż-żona għalix fuq livell bilaterali affarijiet frammentaw ruħom. Is-soluzzjonijiet ta' DDA fl-opinjoni tagħna huma importanti ħafna għaliex aħna qegħdin niddiskutu temi importanti ħafna għalina. Anka jekk ma naslux għal soluzzjoni, aħna xorta waħda ħankomplu eh, id-diskussjonijiet tagħna forsi fuq livell bilaterali jew multilaterali fuq pożizzjonijiet oħra. Huwa importanti li ngħaddu għal fażi li jmiss sabiex inkunu nistgħu niddiskutu l-kontenut. Grazzi. Grazzi ħafna issa fisem il-gwe għal minuta u nofs is-sur Scholz. Komissarju, President Ġermanis u Segretarju tal-Istat, ovvjament, mu miex daqseg kontenti li ħajkollom jivjaġġaw għall-Afrika, e, ġbir sejrin bi propju qabel il-miliet għal din il-konferenza, u jider li muħaj joħroġ xej speċjali minna u mhux minħabba l-Ewropej u l-pajjiżi tal-OECD imma minħabba l-Indjani pereżempju u oħrajn. Kunċett ta' kummerċ ħieles mhux wieħed li nistgħu neħduh magħna f'dawn il-konferenzi għax ankun qegħdin naħlu l-ħin. 6 miljun refuġat madwar id-dinja jagħmlu ċara x'inhu ma l-iżbalji li saru minn meta eh, twaqfet il-WTO fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali. Inti ma tistax eh, tagħti tort lil pajjiżi bħall-Indja tal-li jett jittimaw il-popolazzjoni tagħhom li mi għandu jiġi mm, għanna najdu l proset meta jgħid li il-ħidma ta' WTO għandha tkun allinjata ma' dik tal-gvernijiet soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet internazzjonali u r-round ta' doħa suppost jitratta il-faqar li wassal għat terrorizmu ta' dak li ġara fil-11 ta' settembru u l-fat li nsejna dan jiex ħaġa nistgħu narawha U irridu naraw li il-miri u l-mekanizmu tal-kummerċ internazzjonali tjerġa jiġi diskuss u dik hija situazzjoni kollha kemmi. U jekk nagħmlu dan ħajkonna ċertu perspettivi għal doha, grazzi. Grazzi ħafna fisem il-ħodor għal żewġ minuti nofs l-Onorevoli Buchner. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma il-grupp tiegħi huwa favur il-kummerċ ġust. U b'differenza mill-kummerċ ħieles, aħna nemnu li għandu ikun hemm forum ġust, forum globali, fejn l-imsiħba kummerċali dawk li huma b'saħħithom u dawk li huma dajfa jgħodu bil-qeda madwar mejda flimkien u jsibu soluzzjonijiet li huma ta' benefiċċju għall-imsiħba kollha kummerċali. Aħna fl-Unjoni Ewropea ċertament b'saħħitna għandna ħafna influenza, aħna ma naħsbux li il-kummerċ dinji u il-nies fl-Unjoni Ewropea irridu irridu nimponu il-agenda ta' kummerċ ħieles tagħna fuq l-imsieħba dajfa u maħniex biss, maħn mhux aħna biss għandna din l-opinjoni, aħna rridu l-WTO Eh, l-WTO fil-fatt offrit eh, trattamenti differenti u speċjalizzati għal ċertu msiba u dan jippermetti li jkun hemm aċċess għas-suq kif ukoll kundizzjonijiet favorevoli sabiex nizvilupaw l-ekonomiji domestiċi mingħajr ma niġu medda mill-importazzjoni. B'din ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew aħna qegħdin nitolbu li l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jiġu maqsuma f'kategoriji differenti, ġifieri dawk il-pajjiżi li jistgħu iżidu u irnexxielhom itejbu l-ekonomiji tagħhom e, fi snin riċenti bħala riżultat ta' dawn miżuri jiġu miftuħa aktar. U dan il-twaqif li jista' jgħin lil msieħba eh, aktar b'saħħithom ma naċċettawiex. Aħna naċċettaw l-approċċ multilaterali iżda naċċettaw ukoll u napprovaw eh, ftejmiet multilaterali bħal tiża. Imma dawn ma jaffrux l-istess eh, ta' aċċess għas-suq u b'dan il-mod qegħdin neliminaw l-inċentiv għal pajjiżi sabiex jieħdu ir-round ta' doħa bis-serjetà u inċentivi sabiex jikkonkludu il ftejmet ma' pajjiżi li qegħdin jizvilupaw id-doħa m'għandix tkun round li jew twalli jew tirnexxi u aħna nixtiequ li jkun hemm konċessjonijiet għal pajjiż li qegħdin jiżviluppaw. Għalhekk aħna għamilna numru ta' emendi, preżentajna numru ta' emendi sabiex ir-riżoluzzjoni tkun aktar oġġettiva u ġutta u ġusta u jina li tama li dan ir-rapport ikollu l appoġġ Grazzi ħafna onorevoli Buchner, għandek blue card minant l-onorevoli Etheridge. Taċċetta blue card minant l-onorevoli Etheridge? L-Onorevoli Etheridge għal 30 sekonda. Grazzi tal-ċettajt il-blue card. Jina waqt li kota titkellem inti qed li aħna mħasbin dwar l-imsieħba aktar dajfa u pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Ma taċċettax li waħda mill-affarijiet li żżomm lura l-pajjiżi li qegħdin ehm, jiżviluppaw huma eh, kontrollu blokki bħalma hemm fl-Unjoni Ewropea u li l-Unjoni Ewropea eh, tingħata vantaġġ mill-politika agrikola u jekk ikollna sistema aktar ġusta kullu nistgħu nagħtu aktar għajnuna l nimsieħba tagħna. Mela għandek 30 sekonda sur boħner biex twieġeb. Iva dan huwa minnu għal dak li huwa il-fatt li il-prodotti agrikoli tagħna nistgħu nofrom fi prezzijiet li m'hemmx eh, bħalhom eh, fil-pajjiż li qegħdin jiżviluppaw għalhekk ħafna ftehimiet plurilaterali u bilaterali iħarbtu l-agrikoltura domestika mod sinifikanti ġviri sa ċertu punt naqbel miegħek, ma ta' ma ma naqbilx mal-kumplament tal-kummenti tiegħek. Grazzi ħafna. Mela fisem li FDD għal żewġ minuti. L-Onorevoli, l-Earl of Dartmouth. Min perspettiva waħda, l-Unjoni Ewropea bdiet bħala eh, għal e, protezzjonizmu u għada protezzjonista dejjem ħatkun eh, element ta' protezzjonizmu. Dowħa jew le, l-Unjoni Ewropea eh, timblokka il-kummerċ ħieles Mhix nagħti eżempju li fil-fatt issemma fuq fuq. Il-protezzjonizmu fil-produzzjoni tal-ikel għandu konsegwenzi diretti li jagħmlu ħsara lid dinja li qiegħda tiżviluppa. L-ewwel nett, is-swieq tal-Unjoni Ewropea mhumiex eh, miftuħa għall esportazzjoni ta' prodotti agrikoli. Tieni nett u jagħmel aktar ħsara, l-Unjoni Ewropea titfa il-produzzjoni eċċessiva li ġeja minħabba sussidji eh, ħżina tagħha fuq is-suq dinji u dan għandu effett li bdiewa u dawk li jkabru li kell fid-dinja tembarra partikolarment f'dawk il-pajjiżi li għandhom għandu settur primarju kbir huma affettwati negattivament u l-ar persuni qed jiġu affettwati huma l-ifqar fid-dinja u dan mhuwiex kummerċ ġust hemm konsegwenzi oħra wkoll. Il-protezzjonizmu tal-Unjoni Ewropea eh, jagħmel ħsara lil konsumaturi fl-Unjoni Ewropea innifisa. Il-konsumaturi hawnhekk iridu jħallsu il-prezz oli u minn fuq tal-prezzijiet eh, minn flok il-prezz li għandu jkun. U l-spiża għal-Renju Unitu ta' 8%. U dan ifisser li jekk l-Unjoni Ewropea toħroġ mill-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea l-ispiża tal-ħajja jonqos bi 8% u fl-istati membri l-oħra u s-sitwazzjoni hija simili. Għalek, mux pajis tijaj bis, għalek, kiku l-Unjoni Ewropea eh, tisfaxxa din tkun ta' vantaċ, u forsi din ħaġa li rridu nżommu għaf moħna meta nindiskutu l-agenda ta' Doha. Grazzi ħafna l-Earl of Dartmouth. Għandek zewġ blue cards, għanzi tlieta. Għada kif zida toħra imma jina ħan permetti biss l-ewwel waħda jekk inti ovvjament taċċetta. Taċċetta jew le? Għandek il-kelma, 30 sekonda. Jiddispjaċini, imma blue card wahda nistanati. nixtin saqs l-Earl of Dartmouth, jekk hux daqshekk innoċenti li jaħseb li s-sussidji kollha tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jisparixxu jekk l-Unjoni Ewropea f'daqqa waħda tiġi imkisra. Jien naħseb li huwa iżjed probabbli li eh, l-Istati membri ħaj jispiċċaw ikollhom eh, tariffi ola li huwa fatt li l-żewġ mm, pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, Svizzera u Norveġa, għandhom tarifa ħafna ola u sussidi ola fuq l-agrikoltura. Mela, tuġiba. Ovvjament, hemm ħafna pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, mhux biss l-Iżvizzera u Norveġa, imma l-fatt huwa li jekk hemm sussidji b'mod partikolari tal-agrikoltura, dawn huma determinati ħafna ħjar fuq livell nazzjonali. U jekk jiġu determinati fuq livell nazzjonali, huwa iżjed probabbli li l-interessi tal-konsumaturi jiġu imħarsa u mismuha. Grazzi. Grazzi ħafna għal minuta u nofs l-onorevoli Fondulis eh, indipendenti. Grazzi, Sur President, aħna illum edin niddiskutu il-WTO u kif kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet simili oħra tista' salva lid-dinja mill-faqar. Iżda minnaħatana aħna naħsbu li daw l-organizzazzjonijiet kollha huma parti mill-problema fil-fatt waħda mir-raġunijiet u mhux mis-soluzzjonijiet. Issa huwa ċar nirridu naħsbu dwar il-ftejmiet tal-kummerċ dini U fil-fatt iċ-ċittadin ma tantx għandhom affarijiet li jistgħu jikkontrollaw. Ma daw is-setat li taw l kapitali jew lenin u kumpaniji multinazzjonali wkoll. Aħna qegħdin nisimgħu li hemm bżonn li nippromovu s-swieq Iżda din hija xi ħaġa li taffettwa l-ħaddiema u komunitajiet sħaħ li semmiż qegħdin jisfaxxaw. U aħna issa qegħdin naraw li dawn il-korporazzjonijiet ewlenin li qed jiġu appoġġati mill-WTO qed imorru tajjeb in-nies interessati fihom biss imma mhuwiex biżejjed għall-organizzazzjoni tal- eh, kummerċ dinji jikontrolla l-organizzazzjoni ta' kumpaniji rridu nħarsu lejn kwistjonijiet ta' taxxa, edukazzjoni, kif ukoll riformi istituzzjonali m'għandux ikun hemm faċilitazzjoni għal dan il-kapital ewlieni u m'għandniex nimxu lura meta nkunu qegħdin naraw dawk li qegħdin ikissru l-ekonomiji tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna sal-onorevoli xtira żewġ minuti. President li unnejt nishtiq nifraħ lil kollegi tana għal proposta tajba għal rizoluzzjoni. Liberalizzazzjoni tal-kummerċ huwa għodda importanti ħafna biex niksbu eh, tkabbir ekonomiku u l-kummerċ internazzjonali huwa wieħed mill-aħjar sorsi ta' finanzjar għal pajjiżin għażviluppati. L-importanza għal tal-kummerċ għall iżvilupp u żvilupp sostenibbli ġi rikonoxxut fl-Aġenda 2030 għall iżvilupp sostenibbli fejn dan ġi enfasizzat bħala mod tajjeb kif inkunu nistgħu nilħu il-miri ta' il-miri sostenibbli. Huwa simboliku li l-10 konferenza ministerjali ħassir fl-ewwel darba għall-ewwel darba fl-Afrika. L-iżvilupp tagħha huwa importanti ħafna lina fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea dejjem enfasizzat l-importanza tal-multilateralizmu. Kif ukoll soluzzjonijiet temporali temporani bħal Eh, ftejimiet multilaterali u bilaterali. Kif nistaw niksbu ċertu riżultati pozittivi f'din il-konferenza bżonn rikonoxxu ukoll differenzi bejn em, dawk il-pajjiżi li qegħdin jikbru mod maġen u dawk li forsi huma mażjed dajef, dawk li huma inqas żviluppati. Irridu nikkonsidraw il-kummerċ kif ukoll il-kisba tal-miri ta' miri sostenibli, ta' żvilupp sostenibbli. Nishtiq nati l-attenzjoni tiegħi għal konklużjoni tal-ħames konferenza tal revizjoni tal-kummerċ li hija bbażata fuq il-ftehim tal-faċilitazzjoni tal-kummerċ li tejn il-pajjiżi itejbu il-kapaċitajiet kummerċjali tagħhom. Pereżempju, nistgħu inżidu il-BDP dinji eh, bi 68 biljun euro kull sena. U l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ikun dan ikun ta' benefiċċju għalihom ukoll. Jiena nixtieq nappoġġa ratifika ta' dawn iftejmit sabiex jidħol fis-seħ qabel l-10 konferenza ministerjali. Grazzi ħafna. Għandek żewġ blue cards. L-ewwel waħda tas-sur Rubek. Irrid ngħid li jiena qed naċċetta biss blue card waħda għal kull kellim. Mela, eh, l-Onorevoli Grappini kienet it-tieni mela għal darboħra. Taċċetta il-blue card Milanti Surrubik? Surrubik, 30 sekonda. Ja, rikti, herzlichen Dank, eh, President. Grazie ħafna, President. Nishti insaqsi il kollega tiegħi is-sur xtieq. Jekk dawn il-ftehmi ta' kummerċ se jġibu iktar ġid fil-pajjiżi tal-iżvilupp naqblu, imma dan il-programm huwa importanti ħafna xifoka fuq dawk il-pajjiżi fejn il-flussi ta' rifuġati qed inħassu dan linja alternattiva potenzjali hemm bżonn nappoġġaw dawn il-pajjiżi u nejnom nejnuhom jibqgħu fil-pajjiżi tagħhom. 30 sekonda għal-replika jekk joġbok. Eżis kollega Iva naqbel miegħek. X'tinja għal xi ħaġa? illi forsi indiretta ma f'din il-proposta ta' rezoluzzjoni ġiddiġa enfasizzata il-fat illi hemm bżonn nagħtu attenzjoni wkoll ftehim fuq il-faċilitazzjoni tal-kummerċ biex nagħnu l pajjiż li jiżviluppaw biex jżidu l-ħiliet tagħhom għall kummerċ u jiġġieldu kontra il-faqar. Jkollhom id-dritt jibqgħu f'pajjiżhom u jkollhom perspettiva l-futur minn flok jiġu obbligati illi jemigraw. Grazzi ħafna Issa il-Sinjura Durriga Spiniero għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Sinjura Komissarina, nappoġġa ħiħi risoluzzjoni u il-xol tant importanti tar rapporter Imma nixtieq ngħid hawnhekk ċaru tont il-Unjoni Ewropea hemm bżonn tkompli dan il-ftehim dak li huwa tal-multilateralizmu u ikunem u koll ovvjament eh, pen eh, f'daw koll li huma l-imsieħba tal-WTO ma rridux noqogħdu nilmentaw niżiġu l-membri kollha tal-organizzazzjoni tal-WTO illi huma jarratifikaw dan il-ftehim ta' kummerċ. Hemm bżonn wasal il-mument illi nesiġu illi nimpenjaw ruħna biex ikonna round iktar kbir eh, ta' Doha u mbagħad dan imħabba Nairobi. Imma jina naqbel mal-Kommissarju illi hemm xi msieħba xi membri li jixtiequ jnaqsu dan id din id-distruzzjoni tal-prodotti agrikoli għal dak li għall-esportazzjoni u l-ekonomiji emerġenti jeserċitaw fuq il-kwoti ta' responsabilità tagħhom skont l-iżvilupp u skont il-livell dinji u għalhekk iktar flessibilità mill-pajjiżi avanzati favur ta' dawk il-pajjiżi li huma inqas Ehm, fejn hemm inqas avvanz u għalek hemm bżonn insaħħu l-gvernanza biex hekk bla dubju ta' xejn inkunu nistgħu ngħidu li hemm bżonn ta' dan iftijim. Grazzi ħafna lilek u issa nixtieq insaqsik dejjem biex iżomm il-ħin allokat lilek. Issa għal minuta is-sur Henkel. Signori, Iva, Kun ħaġa tajba ħafna li kiku rounds tal-WTO jaslu eh, fejn ma kienx bżon f'temiet bilaterali u għalek nkunu nistaw nelbu l-kontroversja fuq it-TTIP, ecc. ma nixtieq nagħmel punt ieħor. Sinjuri, għaliex il-globalizzazzjoni u l-kummerċ ħieles tant importanti ma rridux ninsow illi l-globalizzazzjoni ma joqgħodx biss is-servizzi, l-investiment u l-prodotti, imma jolqot l-idejat, il-valuri. U minħabba l-globalizzazzjoni drittijiet tal-bniedem jiġu rikonoxxuti bħala sfida globali u bħala opportunità. U kienem u koll Eh, affarijiet oħra marbutin mal-globalizzazzjoni li huma validi u għalhekk aħna għandna bżonn niddefendu il-kummerċ ta' WTO għax il-kummerċ iwassal għal iktar minn ġid. Sinjuri però nħoss illi imma għanna bżonn inneħu dawn id-diviżjonijiet ta' bejnietna. Iva, kien hemm żewġ onorevoli li saqsew il-blue card l-ewwel mill l of Dartmouth u t tini mis-Sur Sani. l of Dartmouth però diġa' tkellem jidilli. U għalek nasib tkun ħagġa aktar ġusta li kieku nati il blu card l sur Sani. Ik joġbok, Sur Henkel, inti taċċetta? Sur Sani għandilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Din hija l-mistoqsija tiegħi lill-kollega. Jekk fit-teorija nieħdu dawn il-ftemiet bilaterali u reġjonali u jgħaddu taħseb illi nistaw namlu ftehim globali minn daw kollha li huma reġjonali ma naħsibx, però interessat inkun naf kif taħsibha int. Għandek 30 sekonda sur la replika. Iva naqbel li kieku kenna ftejim globali ideali nkunu nistaw eh, nwarbu dawn il-ftemiet reġjonali imma il-numru ta' dawn il-ftemiet bilaterali jikontribixxu iktar għal bidla globali mill-WTO sissa imma għalija huwa ċar illi l għaniet illi namlu mill-WTO suċċess madwar id-dinja u dak li għandna bżonn u mannux bżon bżonn imbagħad f'temet oħra. Grazzi ħafna issa l-minuta u nofs is-Sinjura Ċaranzova. Grazzi ħafna. L-Ewropa għandha bżonn dinja fejn il-bibien huma miftuħin beraħ għal intrapriżi tagħna u l-kummerċ globali huwa l-muftiħ għal dawn il-bibin. Nek nixtiequ li l-Ewropa tkun b'saħħit għandna bżonn appoġġaw kull miżura biex inneħħu kull xkien fil-qafas WTO kif ukoll il-barra minnek. Għalek għanna bżon nestabilixxu parametri fuq dawn diskussjoni tal-aħħar snin fuq id-DDA u nimxu l-qoddim dan nistaw namluħ fil-WTO imma biss jekk nadottaw strateġija ġdida, viżjoni ġdida l-futur bħala istituzzjoni. X'għandna bżonn dan l-istadju biex naslu għal dawn l-anijiet? L-ewwel net. bżon bżonn nispiċċaw dan ir-round b'ċertu mod biex l-aġenda tkompli għaddejja nittama illi l-Unjoni Ewropea se tkompli li tkun fl-avangwardja tkun minn qoddim. Tmexxi din diskussjoni imma għandna bżonn ta' iktar impenn mill-membri kollha biex tassow ikun hemm xi ħaġa tanċibli li toħroġ minn dawn it-taħdidiet anki jekk dawn ikunu inqas mill-stennijiet tagħna. Wara da kollu biex impenjaw ruħna għall-aġenda ta' kummerċ multilaterali għandna bżonn pjan ġdid kif nistgħu nimxu l-qudiem fl-aġenda ta' WTO li ma tkunx repetizzjoni biss tal-imoddi. Il-laqa ta' Nairobi hemm bżonn tkun fuq il-fatt li konna riżultati tanġibli minn banda waħda u ukoll li konna mezz kif nimxu qoddim pero mezz ambizjuż. Grazzi ħafna. Għandek blue card. Miss Signora Grappini taċċetta? Iva, tista' tgħidlek prosit il-kollega iva imma tista' taċċetta l-blokad għajdli. Signora Grappini, għandek 30 sekonda. Iva, grazzi President. Naqbel ma dak li għal let il-kollega imma insaqsik, int temmen il-WTO hemm bżonn ikolla aġenda differenti fuq il-kummerċ biex meta pajjiżi b'saħħithom jissieħbu da ma jwassalx għal kompetizzjoni inġusta palma tiġri issa meta iċ-Ċina tiġi prodotti li mandomx kontrolli. Mux suppost ikun hemm xi dokumenta ħidma fi WTO li ġi rivedut mhux kwoti imma almenu kontrolli għal konsumaturi. Grazzi ħafna. Jekk jekk għandek biss 30 sekonda jekk joġbok rispetta. Iva, aħna edin propri f'salib il-torok, dawn il-negozjati u għanna bżon impen mux biss tal-Unjoni Ewropea imma tal-membri kollha tal-WTO għax naħseb li huwa kruċali illi l-aġenda tal-kummerċ globali timxi l-qoddim mhux biżejt li konna negozjati bilaterali u multilaterali imma huwa fl-interess tal-imsieħba kollha li konna regoli globali tal-kummerċ. Grazzi ħafna. Issa għal minuta is-Sinjura Sanchez Kaltende. Grazzi ħafna, President. Il-Doha Round hija mimrija sfidi kbar u ovvjament mhux sempliċi dan il-proċess multilaterali u għandin naraw illi dejjem hemm il-poteri kbar fit-Tramontana u hemm il-pajjiżi foqra u għalhekk għandna bżonn kunsens ta' benefiċċju għal kulħadd speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli tan-nofsinhar u għalhekk ma rridux naħsbu fuq il-pragmatiżmu tal-affarijiet eh, li huma faċli pa' TTP, TSA u oħrajn, imma ma rridux biss il pozizjoni ta' minn għandu l-ġid u għalek f'Nairobi huwa kruċali li nidruppjaw l-sforzi tagħna biex naslu għal qafas demokratiku għal kummerċ fejn il lilħna kollha jitwaslu u għalek il-kummerċ internazzjonali jitrasponi ruħi tas-sow strument fejn nkunu nistgħu nelbu il-faqar u kif ukoll il-tisjeħ fil-klima. Aħna għandna bżonn illi ma nkomplux dan it-trattat illi huwa taħsara. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Begin. Grazzi ħafna. Il-konferenza ta' Nairobi għanna l-futur tal eh, dan il- sistema multilaterali li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti qed jeqirdu permezz ta' TTIP u l-oħrajn. U għalhekk din hija l-problema. Qegħdin insistu fuq il-multilateralizmu bħala soluzzjoni, ma jekk din sistema mhux qed topera sew, hemm bżonn nirriformawh, mhux noqogħdu ndawru dorella wara l-irmiet tiegħu u għalhekk ma rridux ikollna ambigwità u ma nistawx najdu pajizi sviluppati u dak li t-sviluppaw li kiku ċina u l-Indja li jistgħu jibatu raġel fuq il-qamar imma għadhom isom pajizi jt jiżviluppaw jgħidu huma u għalhekk għandna bżonn najnu l-foqra biex ikollhom il-konċessjonijiet li aħna bżonn nużaw WTO biex ikollhom regoli fuq l-oriġini u għalhekk dawn huma strumenti li nistgħu negozjaw tajb fuq livell multilaterali u għalhekk għandna bżonn nipenjaw ruħhom biex narobi tkun suċċess u nittamaw illi l-għażla ta' titib u hekk ma ġewx diġà mażulin u jekk huwa l-każ allura tlifna kollox diġà. Grazzi ħafna għal żewġ minuti sur fisa saksela. Grazzi ħafna sur President, Sinjura Komissarju, nixtieq l-ewwel net ngħid nirringrazzja l-kollegi Verlanga u Pablo Salba għal din riżoluzzjoni tant importanti fejn qed nuru l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea ta u tal-Parlament Ewropew qabel il-Ministerali se jkun hemm f'Nairobi fil-Kenja. U għalhekk nixtieq nfakru il ħolqien tal-WTO kien eh, pass fondamentali għas sistema kummerċjali iktar integratu dinamiku u WTO għall ukoll illi dawn il-pajjiżi li għandhom ekonomija f'transizzjoni u dawk forsi li huma mhumiex daqshekk avvanzati jkunu jistgħu jagħtu tura fl-iżvilupp u għalhekk permezz ta' WTO l-Unjoni Ewropea l-interess tagħha biex tippromuovi eh, qafas multilaterali kummerċjali illi jorbot mal-ftehimiet bilaterali reġjonali kif ukoll plurilaterali u għalek din kienet rivoluzzjoni tal-sistema tal kummerċali madwar id-dinja u kif qed naraw kif se naraw fis-snin li ġejjin. Qegħdin f'sistema miftuħa ħafna b'ħafna pajjiżi f'transizzjoni li għamlu parti minn rawn li għandna bżonn nikkonsidrawhom u għalhekk nixtiequ nimassimizzaw l-opportunitajiet li l-kummerċ din joffri u da permezz tal-appoġġ Eh, li natu eh, għal riforma biex s sistema kummerċali iktar miftuħ u ġust li konsidra l-interessi tal-SMEs, il mikro enterprisi u l-interprisi tal-innovazzjoni. U għallek importanti li naħħu xkil eh, illi li għall-innovazzjoni, per esempio, l-nġeri t-ġeddet biex hekk nagħtu mbottatura b'saħħitha ħafna għal settur li qed jikber ħafna u li joffri ħafna postijiet ta' impjiegi. Grazzi ħafna. Issa għal minuta u nofs is-Sur Martin. Grazzi ħafna President. Palma l-Komissarju għalet u għallu bosta membri oħra, ma rridux nitilfu s-simbolizmu ta' Nairobi l-ewwel derba illi ministerja WTO se tiġi organizzata fl-Afrika u din rawa bħala opportunità biex nerġgħu nkomplu bid-Doha Round u nenfasizzaw kemm jista' jkun eh, kwistjonijiet ta' żvilupp matul il-ministerjali. Low personalment nittam l-Unjoni Ewropea tkompli tappoġġa l-appoġġ tagħha għal trattament preferenzjali li għamel parti minn qalba ta' ħafna negozjati matul il-ministerjali u nimmiraw dawk il-pajjiżi inqas sviluppati biex huma jibbenefikaw mill-ftuħ għal kummerċ kif qal onorevoli membri onorevoli oħra wara l-afsinar illum għandna bżonn dan il-ftim ta' faċilitazzjoni kummerċjali qabel il-ministerjal u naf li l-Komissjonet taħdem fuq dan l aspet naf li mhux xi ħaġa faċli ma' simbolizmu li nagħmlu hekk qabel Nairobi ikun ħaġa vitali. Kif qal sur Rubik jidhirli nipprovaw nagħtu eh, imbottatura għal dak li huwa impenn għall istituzzjonijiet Ewropej diġà taw riżultati fid-dawl tal-impenni li ħadu f'Glen Eagles xi ftit ilu imma mhux il pajis ikollu lek għandna bżonn tassaw nixponawhom. Issa anke jekk mhix kwestjoni tal-Ministerjal WTO nixtieq nieħu din l-opportunità il nirringrazza l-Kummissjoni tal pozizjoni li ħadet ċentiment fil-Trips Council ta' WTO fuq l-estensjoni tal-estensjoni tajbi għal-mediċini għal-LDCs din ta' soja kontribuzzjoni biex niżguraw li jkun hemm aċċess għal-mediċini għal dawk il-pajjiżi li huma l-iktar foqra fid-dinja. Grazzi ħafna President. Issa naddi il-kelma l-Sur Valesa. Grazie ħafna, President. Jina nemmen din il-rizoluzzjoni tiġi f'waqta biex nuru l-impen tal-Unjoni Ewropea biex dan, dan din l-agenda tal izvilup tal-Doha Round timxi l-qoddim għal-beneficju ta' kulħadd. Dispożizzjoni proposti jappoġġaw ir-riformi tal-WTO u din ir-riforma nittamaw tikkontribwixxi għal sistema kummerċjali iktar eh, miftuħa mhux diskriminatorja fuq regoli eh, li dinaqsmu għam il-koll. Ma dan huwa neċessarju sistema ta' BTO hemm bżonn tinbidel biex tkun iktar eh, fattibbli, iktar viċin għal problemi tkun tista' solvom u biex tgħin l-SMEs u l-mikro intraprizi kif ukoll l-intraprizi innovativi l sejjin startups. Nixtieq din ir-riżoluzzjoni se tiġbor l-interessi ta' dawk il-pajjiżi pjuttost foqra u dawk l-inqas żviluppati ukoll għax tappoġġa il-twaqif ta' definizzjonijiet adattati ta' dawn il-ekonomija eh, emerġenti u l-pajjiżi breditu baxx biex hekk pereżempju nsolvulhom il-problemi pereżempju ċ-Ċina fis-sistema ta' WTO. Għabba ngħid ukoll id-dispożizzjonijiet tal-riżoluzzjoni għandhom bħala għan li żguraw il-tkabbir sostenibbli u l-iżvilupp permezz tal-appoġġ liberalizzazzjoni ta' dawn il-politiki. Meta konsidraw da kollu nappoġġa din ir-riżoluzzjoni bisħiħ u nemmen illi se tkun ta' beneficju għal membri kollha tal-WTO. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Danti. Grazzi ħafna President, Kommissarju, kollegi. L-Unjoni Ewropea fil-Konferenza Ministerjali ta' WTO hemm bżonn nikkonfermaw l-impenn għal fatt li l-agenda motratrali timxu l-qoddim hemm bżonn nitolbu li jkun hemm riforma ta' WTO biex telep id-diffikultajiet u tirrispondi għall isfidi eh, tal-żvenijiet tagħna. L-Ewropa għandha bżonn tagħmel kull sforz biex tikkonkludi l-ftehmiet bilaterali illum fil-fażi tan-negozjati imma għandna bżonn nifakru illi lan lini tal-politika kummerċjali Ewropea bżonn tkun dik illi nimbottaw lejn ħolqien ta' sistema ta' ftehmiet multilaterali jkunu l-bażi ta' globalizzazzjoni iktar ugwali għal kulħadd u bir-ratifika tal-ftehim dak li huwa l-iskambju l-Unjoni Ewropea tippreżenta ruha kif supposta għal summit ta' Nairobi. U dan l-ewwel ftehim li konkluż fil-WTO jisteni li kunem sistema uniforma dak li ma pajis li din jizvilupaw ruħom biex huma jkunu jistaw jazlu meta u kif jkunu jistaw jimplementaw l-impenju għalhekk nittama illi f'Nairobi nidefinixxu strateġija ċara illi taf li eh, saħħaħ il-kummerċ multilaterali. E- Grazzi għal zoċ minuti sur Fjellner, komissarju. Il-kummerċ eh, ħieles huwa importanti biex niġiddu il-faqar u għal din raġuni dawn il-ftejmiet huma importanti Però jina 13 sena niprovaw ninksbu riżultat f'dan il-DDA. Mux importanti il-żmien, però dak li huwa importanti huwa li nagħmlu progress. Għal daqstant inħoss li huwa importanti li nagħmlu suċċess f'Nairobi l ewwel net biex eh, nimbuttaw l-ekonomija fid-dinja kollha għax ma nafux jekk l-ekonomija se tirkupra u t-tini net Bżon li konna regoli globali, dwana, regolament ta' dwana globali, għax dawn id-differenzi kollha li jeżistu l-lum, edin jamlu xeħlif jikomplikaw il-kummerċ. It-tini net, aħna nafu xinu il-WTO u nafu x'inhuma e, e, ir-riski u mhux qiegħed hemm biex insalvaw biex nirsolvu e, il-kontroversi. U proprio bħal kommissarju jiena ma naħsibx illi bil-forsa aħna ser nexxinna nal u dan ir-round. Però kieku jirnexxinna l-inqas naslu għal riżultat tajjeb fin-negozjati settorjali, per eżempju fuq il- kummerċ ħiles fuq il-prodotti eko kompatibli. Dina tkun ħaġa tajba. Unkunu nistaw najdu li neħejna id-dwana fuq il-prodotti eko kompatibli. Dana jkun progress li għal kulħadd. Grazie inti għandek blue card minn għanti Signora Ferreira, taċċetta? Sur Fjellner. Taċċetta il-karta blu? Signora Ferreira. Sur Ferreira. Grazie, President. E Sur Fjellner. E, e Reġa għamel arrija fuq il fuqsu ħeles, ma kif jista jispiega illi pajizi li qed jiżviluppaw bħal dawk il-pajizi tal-ACP il, il l-EPAs minnaħa tal-Unjoni Ewropea, jekk huwa pal-jom, għaliex irreżistew daqshekk bil-forza tagħhom kollha. Għaliex il-pajjiżi żviluppati, industrializzati li waslu f'dan il-mument b'din il-politika protezzjonista daqshekk qawwija. 30 sekonda biex tirrispondi. Grazzi. Jiena naqbel miegħek imma il-fatt li ħafna minn dawn il-pajizi ACP E, se edin fuq it-triq biex jaċċettaw dawn il-ftejmiet mal-Unjoni Ewropea u għanna inqas faqar estrem li għad kellna qabel. U dana mhux mħabba e, l-idejat komunisti li ti jom inti, ma huwa grazzi għal kummerċ ħiles u xejn iktar. Grazzi. Għal minuta issa Is-Sur Mos. Eh, Mosca, grazie President, Commissario. nishtiq nirringrazzja i rapporters għax din ir-riżoluzzjoni tesprimi eh, il-tama li un naslu għal riżoluzzjoni globali biex eh, biex nsibu soluzzjonijiet konkreti fuq dawn il-problemi. Meta wieħed is l-inċertezza fuq il-globalizzazzjoni li għandha anki aspett negativ, Eh, sfortunatament Nairobi huwa dejjem iktar importanti għaliex jista' jkun opportunità biex nistgħu nħarsu lejn il-pożittività tal-globalizzazzjoni u nalqu din is-sistema multilaterali biex ikun hemm regoli inklużivi u ġusti biex ninkludu il neċessitajiet tal-pajjiżi in sviluppati u nikkonċentraw fuq l-iżvilupp ekonomiku bla dubju manki soċjali, ambientali u uman. U għal dawn ir-raġunijiet kollha jiena nittama illi patt ġdid jista' jkun id-direzzjoni tajba f'Nairobi u dina hija il-prioritajiet tagħna kif hemm miktub fil-riżoluzzjoni. Grazzi. Essa għal żewġ minuti l-onorevoli Venta. Kif inti semmejt l aħħar konferenza, l aħħar konferenza se ssir f'pajjiż Afrikan għall-ewwel darba. Id-dikjarazzjoni ta' Doha tisħaq fuq ir-relazzjoni bejn il-kummerċ u l-iżvilupp u dan huwa l-interess tal- Eh, l-interess tal-pajjiż li qed jiżviluppaw għandu jibqa' il-priorità. Għaliex propju huma eh, protagonisti li neħu dawn il-trade barriers hija tri lejn tkabbir sostenibbli u biex jekk aħna naslu għal tmiem ta' suċċess nistaw niġġeneraw anki sa 300 eh, biljun dollari ta' GDP. U anki fil-pajizi li qed jiżviluppaw u bekk nistgħu ngħinu l-ġlida kontra l-faqar. Il-pajizi li iktar żviluppati għandhom juru il responsabilità morali tagħhom lejn dawn l-azzjonijiet. Um fil-fatt responsabbli u jridu jizguraw li jirriflettu il-bżonnijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u anki fuq l-assis South-South, specialment fuq il-bidja. U dan għandi jiġi faċilitat billi neħu il-limitazzjonijiet u dazi u bekk jista' jkollu impatt fuq il-persuni reali l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura illi namlu dan b'suċċess. Senjora Silva Pereira, Sur Silva Pereira. President, Kummissarju, irridu niftak li baqa inqas minn xar għal din il-laqa ta' WTO, però rridu narfu li il-preparazzjoni il preparazzjoni mhux biss huma sodisfaċenti u jers u lejn suċċess f'Nairobi, imma flebda agenda eh, bilaterali u reġjonali ma nistaw aħna nipruvaw namlu agenda multilaterali. U dan u għaftajin multilaterali, komissarju, ma nistawx niksbu suċess minnajr ma nibnu fil-preparazzjoni alleanzi ċerti u għawijin għal żvilupp iktar ġust u sostenibbli li juża il-kummerċ fl-aħjar mod. U jina nistaqsi, x'qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea u x'tista' tagħmel iktar minn issa sa Nairobi biex tibni dawn l-alleanzi ċerti u qawwijin biex din il-konferenza tkun ta' suċċess. Grazzi. Għalaqna il-lista tal-kelliba issa miktubin. Nistaw naddu iskritti, nistaw naddu issa l-catch the eye. Kienaw u eh, tmin talba u nimxu bil-metodu u skont kif nafu. Nibdew b'kellim jħet għal kull grupp. Isur Rubik, grazzi, President. Ah, qed naraw li dan id-dibattitu huwa verament neċessarju Aħna għedin fil-era digitali u għedin f'dinja globalizzat u għadna għadna għed diskutu bħal bidu tal-didi bħal round. Il-konċett il aid for trade jgħin il-SMEs u jgħin il-pajizi li qed jizvilupaw dan għandu jkun l-antana prinċipali għandna niġġieldu kontra l-korruzzjoni għax hemm ħafna setturi dwan l-amministrazzjoni waqfu l-kummerċ u ma xkiel u importanti illi aħna ninkwetaw fuq il-fat li mux ħatandu għandu bizzejt biex jikol miljoni ta' persuni li mandomx ikel dawn u pakket li huwa neċessarju u urġenti. Is-sur Caputo għal minuta. Grazzi, President. Il-Doha Round u il-proporazzjoni juru illi hemm bżonn ta' bilanċ bejn l-opportunitajiet tal-membri li jiksbur r-riżultati tal-politika kommerċali u l-iżvilupp biex ikun jistaw jaslu għall-istandard tal-kommerċ globali. Il-pont bejn dawn iż-żewġ kunċetti huma fraġili u l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti li għandha tiffaċilita d-Doha Round. Għal daqstant hemm bżonn naslu għal namlu protezzjoni tal- regoli multilaterali globali u mhux fuq il-bilateralità. Tri hija biex inkomplu il-negozjati tal-bidja u tal-artikoli 20 Eh, irridu nafsu fuq il-protezzjoni tal-ambjent, sikurezza tal-ikel, protezzjoni tal-ambjent u tal animali Ma dana huwa l-uniku mod biex ikonna tkabbir inklużiv eh, biex naslu anki għal ċertezza tal-liġi. Grazzi. Sur Marias. Grazzi, President. L-Agenda, il-Development, il-DDA, jimira għad kabbir biex ikun hemm kummerċ iktar ġustu u biex innaqsu il-ħala fil-skambju kummerċali. Però fil-fatt aħna hawnhekk għandna qudiemna liberalizzazzjoni kompluta li qed toqtol e, e, e, l-SMEs u l-industrija u jitilfu anki il-bidja għax il-WTO mux biss huwa antidemokratiku, imma enu koll il-krizi ekonomiku, għal din raġuni hemm bżonn ta' soluzzjonijiet iktar ġusti illi rispettaw il-kawza soċjali u kull pajis għandu jżomm is-sovranità fuq l-ekonomija tiegħu u fuq id-distribuzzjoni tal-għana internament biex inkunu nistaw niġildu kontra l-spekul tal-industriji tal, Jakovčić, President, Komissarju, il-kommerċ dini għandu jkun strument ta' tkabbiru għall-izvirup. Għandu jkun strument għalina l-ronja biex nejnu l-foqra u għadej maħjar li namlu xaħġa biex nifacilitaw il-kommerċ flok ma natu għajnuna umanitarja u aħjar illi l-ekonomiji tal-pajizi li qed jiżviluppaw u tal-bidja bdiewa tagħhom biex nalmuhom kif għandhom jistadu u flok mantuhom il-ħut għaliex għax m'għandniex bizzejiet fondi biex namluħ biex najnuhom għal dejjem irridu nejnu għom biex jajnu li l-om infusnom. U bekk nkunu nistaw inkatru l-ekonomija dinjija u bekk ikunu autosuffiċenti għax ma nkunux nistaw natu ikella għal 10 biljuni ta' persuni fil-pjaneta. Grazie. Grazie President, Signora Komissarju, Deputati, intom tafu sew li il-suċċess ta' Bali jew emessi ħajkunu biss skapitu tal-persuni aktar dajfa fid-dinja. Iġbi u l-agrikoltura u l-persuni jiexu f'żoni rurali għaliex E, mikja ħafna li għalu uħut minnkom il-verità hija li iżjed ma jkonna kummerċ internazzjonali, iżjed kummerċ ħires, iżjed foqra ħajkunaw fid-dinja u il-ġit ħajjiġi fokat fil-ftit. Għalek nixtieq fakkarkom li fi summit tal-2003 f'Cancun il-sur li kun ħaj eh, bidwi li il-WTO ma, ma permettilux li jiex ħajja tajba eh, għateruħu bideħ propju eh, qabel din il-laqa għaliex il-kummerġ dini qed jeddet il-ħajja agrikola ta' madwar id-dinja Nissa daqsek, intom il-koll fil-rapport titkellmu dwar il-riforma tal-PAK li twieġe pal aspettativi tal-WTO il-erda ta' eluf ta' bdiwa fl-Unjoni Ewropea juri moċar li il-WTO huwa falliment kemm għall-Ewropa kif ukoll għad-dinja grazzi. Grazzi, għalaqna l-kanċ DI u fisem il-Kommissjoni natu l-mikrofonu l-Sinjora Malmstrom. Grazie. Membri onorevoli tal Parlamento europeo, grazie tad dibattitu o anche l-żewġ Rapporteurs al ħidma ta'kom. Hemm appoġġ kbir għal riżoluzzjonijiet u nifirħilkom. Il-Komissjoni aħna impenjati għal sistema multilaterali ridu namlu kull ma nistaw biex E, natu iktar ħajja l-W2, għanna bżon ta' forum internazjonali fejn nistaw anki impoġġu regoli internazjonali fejn kważi il-pajzi kollha ta' dinja huma membri 161 u dejjem iktar. Irridu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet fuq livell globali u għanna bżon tal-enerġija fil-futur, rridu naturalment naslu għal riżultati eh, f'Nairobi, rridu Id-DDA ifisser eh, svilupp eh, it-tieni kelma hija development, u rridu niftakru da u rridu namlu alleanzi ma' pajjiżi oħrajn kif intkom għaltu biex naraw kif nistaw aħna eh, nimbutaw aġenta konġunta. Irridu nizguraw li l-pajizi l-iktar foqra fid-dinja jibbenefikaw b'dan il ftajim u għal din il-raġuni qed nħarsu l kompetizjoni l-esportazzjoni aħna għamilna posti biex neħu il sussidi tal-esportazzjoni u maħżina għad-dinja li qed tiżviluppa. Tkellimna fuq anki kwistjonijiet oħrajn tal izvilupp u kwota fri, oriġini, servizzi u għet naraw kif nistgħu nżidu trasparenza anki. Mish ħaġa faċli għaxem ħafna ilħna differenti u għet naħdmu bisħieħ f'Ġiniva u nishti najt li l-kollegi anki eh, kem fu ix-xellu kif ukoll tal-ukib meta jitkellmu 28 eh, pajis bleħem wieħed naturalment għanna forza. Imma dana mhux biżejjed għax il-pajjiżi huma 161 wieħed eh, eh, irid jista' jkollu opinjoni fuq fuq kif irreformajna CAP. Imma l-Unjoni Ewropea aħna l-ikbar importatur tal-frott mill-pajjiżi foqra u ma nużawx sussidja l esportazzjoni għall-frott tagħna. U għalhekk aħna qegħdin nimbuttaw għal ebolazzjoni flimkien mal-Brażil ta' dawn l-affarijiet f'Nairobi. Aħna qegħdin naħdmu bisħieħ għad baqgħet ma toħra irridu nizguraw li se jkun hemm riżultat, però għadu mhuwiex żgur namlu kull ma nistaw sal-aħħar moment biex nilħu ftejn fil-Nairobi. U fuq dan, fuq kif nistaw nimxu l-qoddim sur Fielner, aħna nitamaw koll ninkun nistaw ninkludu l-facilitazzjoni għal-kummerċ u l-aid for trade u anki il-prodotti eh, ħodra edin namlu progress. Eh, mux bis f'Nairobi u jiena nħares l-qoddim illi nintaqa ma' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għax nafu li se tkunu prezenti anki jitkom u wara l-miliet nkunu nistaw bat nitkelmu anki fuq il-konklużjonijiet. Jekk eh, jekk dan jfalli ma jkunx it-tort tal- eh, tal-Unjoni Ewropea. Grazzi jina arċevejta bozz ta' rizoluzzjoni biex nala dan id-dibattitu, dibattitu malu il-votazzjoni il-ħamis il-25 ta' novembru. Good evening, colleagues.